jaħdmu kontra l-kapitalizmu. Grazzi ħafna, bekk temmejna il-diskorsi ta' minuta. Għada nibdew fid-disa ta' filgħodu l-agenda ġiet ippubblikata hija disponibbli fuq is-sit tal-Parlament Ewropew u bekk is-seduta tintemm.